klużi wkoll fuq l-aġenda tal-G20 u l-G8. Grazzi. Signora Commissaria, cerramos el debate y la votación también de eh, la propuesta de resolución que nos presenta la Presidenta Jo. Grazzi għawek kalaqna il dibattitu tal-mozzjoni e rezoluzzjoni minnaħa ta' Signora Ġoli il-Kumitat tal-Iżvilupp ser jivvota fuq u dan il-punt għada f'nofsinhar u s'issa se jnadu għal-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li hija huwa l-ewwel punt li għandu rapporter raġel il-lejla. Dan eh, huwa rapport tas sur Papa Stamkos dwar l-agrikoltura u l-kummerċ internazzjonali. Jekk joġbok. Grazzi President. Fi żmien fejn l-Unjoni Ewropea qed teżamina l-futur tal-PAC, il-garanzija ta' konsistenza bejn il-politika agrikola u il-politika ta' kummerċ internazzjonali affarmi importanti. Is-settur agrikolu Ewropew dejjem qed jiġi mitlub ħafna iktar biex jintroduċi il-prodotti pubbliċi permezz ta' standards ta' sigurtà ta' kwalità, protezzjoni tal-ambjent u welfare tal-annimali. Għaldaqstant huwa importanti li l-importaturi ta' prodotti agrikoli joffru l-istess garanziji. Waqt in-negozjati ta' WTO l-Unjoni Ewropea għal ħafna żmien u għal saċertu punt u kol dejjem zammet u kienet eh, xiftit defensiva fir rigward tal-agrikoltura. Iżda irridu jisiru xi osservazzjonijiet fir rigward ta' ċertu nuqqasijiet, nuqqas taftejjin fir rigward tal-pak. L-Unjoni Ewropea naqset drastikament l-appoġġ meta imqabbel ma' setturi oħrajn u dan it-tnaqis fl-appoġġ wassal għal distruzzjonijiet fis-suq. Waqt li imsib oħrajn fil-li huma f'kompetizzjoni mal-agrikoltura għadhom qed jieħdu ċertu inċentivi. L-Unjoni Ewropea hija l-iktar l-ikbar importatur fid-dinja ta' prodotti agrikoli minn pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. L-Unjoni Ewropea għamlet offerta ġeneruża ħafna fin-negozjati agrikoli li għalkemm sissa ma kienx suġġett ta' ambizzjoni fuq l-istess livell min-naħa ta' pajjiżi emerġenti. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni qiegħda tagħmel negozjati bilaterali u interreġjonali ma' ta' imsieħba kummerċali ir-riperkussjonijiet fuq is-settur agrikolu Ewropew ta' dawn il-kollha u kif ukoll in-negozjati agrikoli qegħdin isiru bħalissa qegħdin iqajmu ħafna tħassib f'dan il-qasam il-qafas aħna nitolbu lill kummissjoni biex tikkarantixxi iktar multifunzjoni fil-qasam tal-agrikoltura tal-Unjoni Ewropea u wkoll fil-modell tal-produzzjoni ta' l-ikel agrikolu li huwa ferm importanti għall-ekonomija Ewropea. Jiena nixtieq ngħid li ċertu konċezzjonijiet li qed isiru għad detriment tal-agrikoltura ma jistawx isiru minn flok aċċess miżjud għal ċertu pajjiżi msieħba għal servizzi industrijali per eżempju. Aħna għandna bżonn ta' studji li saru fil-bidu ta' negozjati u nassiguraw li iswi jiena ta' iktar importanza aħna rridu nassiguraw ukoll li jkun hemm vantaġġ kompetittiv u ta' kwalità tajba. Irridu wkoll niggarantixxu protezzjoni effettiva u l origini għad-WTO per eżempju. Biex nikkonkludi, l-agrikoltura miex biss attività ekonomika din toffri prodotti pubbliċi ta' importanza kbira s-soċjetà li il-provista taħħa ma tistax tiġi garantita permezz tas-suq għal daqstant l-ikbar sfida hija li nakkomodaw iktar kwistjonijiet ta' kummerċ u daw mhux kummerċjali. Għal daqstant, kollegi, l-istampa ekonomika tal pac għanda tinata iktar koordinazzjoni bejn il-politika agrikoltura u il-politika uh, internazzjonali ta' kummerċ tal-Unjoni Ewropea. Arridu nassiguraw li l-aspetti esterni tal-PAC u l-aspetti esterni u interni tal-politika tal-kummerċ u tal-politika tal-agrikoltura għandhom jiġu ittrattati. trattati kemm meta nkunu qegħdin nitrattaw mod bilaterali u multilaterali mal-imsieħba kummerċjali tagħna. Grazzi, jgħid il-President. Naħseb li inti ħadd vantaġġ mill-fatt li l-arloġġ intefa għal xi żmien dawn kienu erba' minuti twal ħafna iktar minn normal. Tajjeb, issa naddu għal-lista tal-kellima dinja lista twila u ser nibdew Minuta, bis McGinnis. McGuinness. Grazie, President. Jina nishtiq najt li waxira li waqt li għed nid-dibattu dan il-punt importanti u nirringrazzja l-rapporter li bħalissa 30 bidwi Irlandiż li qegħdin jagħmlu protesta fl-uffiċċji tal-Kummissjoni Ewropea ġewwa Dublin u ser jibqgħu hemm matul il-lejl. Din hija kwistjoni serja ħafna u dan ir-rapport juri il-frustrazzjoni li għandhom il-membri tal-Kumitat eh, tal-Komunità Agrikola u innuqas ta' ftehim li hemm ġewwa l-Ewropa fir-rigward tal-produzzjoni eh, tal-politika agrikola u dik tal-ikel. Għal daqstant hemm xi nies li toħossu politiċi ma f'saħħithom ħafna u hemm għanna nuru eżattament x'inhi din il-frustrazzjoni li għandhom. Dan huwa settur eh, tħul baċ ħafna u bli ħajsir ser teqirdu l-ambjent tagħna. Nixtieq nitkellem ukoll dwar il-bidla fil-klima. Il-carbon footprint tal-ċanga eh, Brażiljana hija darba darbiet iktar minn dik Irlandiża pereżempju. Il-kelliema ġiet interrotta. Grazzi, Signora McGuinness e Pirillo. Grazie, President. Għall-Ewropa huwa importanti ħafna niżguraw bilanċ ġust bejn il-ħtiġijiet sabiex nappoġġaw il-bidja fl-Istati membri u l-ħtieġa illi natwaw il-politika kummerċali Ewropea. Strateġija kummerċali li aktar orjentata sabiex anka nfantaċaw l-swi ifisser li n-naqru mill-kompetitività tal-bidja Ewropea dan joħloq danni biss mhux biss għall-ekonomija uh, reġjonali ma kull tikkomprometti kull tip ta' żvilupp tal-żoni rurali tagħna. Hemm bżonn niddefendu l-kwalità tal-prodotti agrikoli wkoll fil ftejmiet bilaterali ma' pajjiżi terzi nimponu iż-żamma ta' standards kwalitattivi paltana sam sigurtà tal-ikel saħħa u anka eh, l-benessri tal-animali u anka tal-bnedmin. La palabra il-Signor Ferrej. Grazzi, Sur Pirillo, Sur Ferreira. Grazzi, President. Dan ir rapport jatina eżempji tal-konsegwenzi gravi fil-liberalizzazzjoni ta' suq dinji settur agrikolu. Din is-sitwazzjoni ġiet intużata għall-interess tal-industrija u l-interess tal-Unjoni Ewropea fin negozjati ta' WTO iżda rapporter għadu ma tallimx eżattament dak li għandu jitgħallem il-kummerċ internazzjonali pereżempju għandu jsir bilan ta' komplementarieta u mux kompetizjoni. kompetizzjoni. Agrikoltura għanda t-garantixi li toffri il-bżonijiet tal-ikel għal kull pajis. Rridu noqdu attenti mill-konsegwenzi tas-suq liberalizzat Iżda r-rapporter ma semmix dan il-punt Grazzi, sanna di signora Dodds. Grazzi, President. Pal ħafna kollegi hawnhekk u nixtieq nirringrazzja li rapporter rapport tiegħu, jiena nixtieq eh, nitkellem fuq il-diskussjonijiet mal-Mercosur għaliex situazzjoni specialment f'pajjiżi qed jinħolqu problemi minħabba fek. Jiena iltqajt ma' rappreżentanti tal ta' produzzjoni tal-ikel. Din tirrappreżenta eh, 10% tal-GDP ġewwa l-Irlanda eh, komplet tikber minkejja il-problemi eh, ekonomiċi li hemm fil-pajjiż u fil-futur din ser tibqa' tikber u tespandi il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ mod partikolari diskussjonijiet tal-Mercosur qed joħolqu problemi u xkiel u wkoll qed ipoġġu eh, f'teddida x-xogħlijiet u lajxin ta' bosta nies mill-konsitwenza tiegħi. Is-Sur Kelly. Kif għalu l-kollegi irlandiżi tiegħi jien ukoll imħasseb ħafna l-settur agrikolu qed jiġi sagrifikat skap għall-industri il-kbar. Dan għandu jieqaf. Per eżempju, id-diskussjonijiet tal mercosur mi aċċettabbli dawn saru maġla wis minar konsultazzjoni mal-Parlament. Irdu nistaw nitkellmu dwar kumpensi, ta' ma tistax tikkumpensa lil soċjetà għat-telf tal-membri tagħha b'mod partikolari fl-industrija tal-agrikoltura li ġdeffettwa lil kulħadd fis-soċjetà b'mod partikolari f'komunitajiet rurali. Għal daqstant aħna mħasbin ħafna hawnhekk. L-aspetti kollha ta' standards u produzzjoni fir-rigward tal-Ewropa dawn il-punti kollha għandhom jittieħdu konsiderazzjoni. Iżda fl-aħħar mill-aħħar l-Unjoni Ewropea u r-rwol tagħha huwa li tipproteġi s-settur agrikolu tagħha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 Għalnet, jina sur Papa Stamkos nishtiq nifraħlu għal rapport veru tajjeb qed ifakkar fih il-kriterji bażiċi għal negozjaturi tal-Unjoni Ewropea u jittiqgħid li l-aspetti mhux kommerċjali għandhom ikunu integrati aħjar fin-negozjati. Aħna ma nistgħux nkomplu naċċettaw li l-bdiewa raħala tagħna ħabal l ġeni produzzjoni sostenibbli, dan sakrifat jissakrifat imħabbal il-kompetizzjoni internazzjonali. Nafu x'inhija distorsjoni meta wieħed ukoll qabel mal-pajjiżi terzi li qegħdin jirnexxilhom jidħlu fil-swieq tal-Unjoni Ewropea anke jekk ma jirrispettawx ir-regoli. Jena nixtieq nitlob il-Kummissjoni u l-Parlament li joqgħod attent ħafna ħafna fin-negozjati mal-Mercosur mħabba l-agrikoltura kif aħna smajna fim il-rapport l-agrikoltura li ma tantx rendi Grazzi ħafna Sur Tarabella. Signor Sikierski. sur Sikierski jissa. Liberalizacja handlu w ujęciu światowym przynosi korzyści wszystkim jego uczestnikom. Grazie ħafna. Liberalizzazzjoni f'termini globali wassal għal benefici għal partit interessati differenti imma eh, sa ċertu livell il-suq tal-agrikoltura wa' eżempju għaliex il-produzzjoni tiddependi fuq xogħol, il-produzzjoni ukoll issir skont il-kwalità fl-Unjoni Ewropea. Fl-Unjoni Ewropea wkoll għandna standards għolja ħafna li għamil produzzjoni tagħna anqas kompetittiva. U din hija għażla tagħna għaliex aħna għandna l-qabla l-konsumatur. l qabna l konsumatur Għal daqstant mandiċ tiġi bħala sorpriza man miex sorpriza li nistennew ukoll l-istess kwalità mill-prodotti li nimportaw. Sa issa l-Unjoni Ewropea għamlet konċessjonijiet kbar speċjalment fil-kummerċ f'prodotti agrikoli dan għad-detriment tal bdiwa tagħna. Tabra senjor Tabaj. Grazie ħafna jitspeċini skadilek il-ħin l-Onorevoli Tabajdi. Grazzjas. Grazie ħafna. Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, għanna nħossuna frustrati għaliex meta niġu għall-Unjoni Ewropea, nafu illi l-Unjoni Ewropea mhux biss għal l-ikbar importatur ta' prodotti tal-ikel mibqija tad-dinja maħna l-ikbar esportatur ukoll. Wara kollox qed nitkellmu fuq sistema ta' kummerċ liberalizzata, u aħna beneficiari ta' din is-sistema li din irrikonoxxuh dan naqbel perfettament ma' dawk il-kollegi li qalu li fil-passat il-Kommissjoni għamlet żball meta kienet qed tisħaq fuq il-mandat u naħseb illi id-direttur tal-Kummissarju ta' dak iż-żmien u kol stqarmi għaj illi saru zbalja fi negozjati il-livelli ambientali, fil-sanitarji, protezzjoni tal-animali, man tlabniex l-istess affarijiet mill-imsiħba tagħna wa daqsant il-mandat sfortunatament ma kienx eh, preċiż biżejjed jekk nammettu li eh, għamilna żball rridu niżaminaw is-sitwazzjoni, nibdlu l-mandat u għal daqsant fil-ġejjin rridu niżguraw li l-imsejba tagħna jaġixxu bl-istess mod kif naġixxu aħna. Grazie ħafna sur Tabajdi. Nikkonkludu d-dibattitu issa bil-Sinjura Vestlund. Grazie ħafna sur President kummerċ internazzjonali ovvjament huwa importanti ħafna meta niġu għall iżvilupp madwar id-dinja u se jħalli impatt anka fuq is-settur agrikolu tagħna. Waħda mill kustjonijiet pendenti l-aktar importanti għalina u dak li qed jitseħħ bħalissa fl-Eġittu, fit-Tuneżija, żviluppi f'daw il-pajjiżi, l-Libja wkoll ovvjament qed niżaminaw is-sitwazzjoni u naħseb Waħda mill-kontribuzzjoni l-iktar importanti li tagħti l-Unjoni Ewropea u li tħares lejn settur taż-żejt pereżempju u nużaw da settur sabiex ngħinu lill-ċittadini hemmhekk ngħinuhom eh, imexxu l qudiem pajjiżhom dawk li jinkwetaw mm, meta jħarsu lejn kwestjoni tal-immigrazzjoni jħarsu kollha il-kummerċ ma tal-pajjiżi sabiex itejbu s-sitwazzjoni. Jiena ġejja minn pajjiż fej il-livelli għadu xaqsam standards fuq l-annimali huma għolja ħafna mill-perspettiva tiegħi minn pajjiżi naħseb li l-livelli tal-Unjoni Ewropea però mhumiex tant għoljin palmu ma' f'pajjiż inti xtaqsam inti ġejġ u annimali oħra. Ingrazzi ħafna Sinra Vestlund, issa nikkonkludu dan il-punt Smajna kelima kollha, però issa nagħlqu permezz tal-Kummissarju. Signor Damanaki, jekk jogħġbok. Thank you, President. Grazie, President. Il-Kommissjoni tappoġġa dan ir-rapport u tirringrazzja l-rapporter, l-sur Pastamkos u anka l-membri tal-Komitat Agri u l-Komitat tal-Kummerċ għall-isforzi tagħhom sabiex jindirizzaw b'mod kompetenti kwistjoni komplikata. Numru ta' rakkomandazzjonijiet dan ir-rapport jirriflettu il-viżjoni politika tal-Kummissjoni kif ukoll insibu f'numru ta' komunikazzjonijiet. Ikolli nistqar illi liberalizzazzjoni kummerċjali tqajjem sfidi kbar għal bidja Ewropea u anka Kummissjoni Ewropea. Madankollu billi l-Parlament konno xa dal-fatt hemm opportunitajiet għal bidja offruti mill kummerċ internazzjonali fuq numru ta' aspetti li tunħarsu lejn il-benefiċċji l-aktar wiesa illi jista' iwaslinna ftuħ tal-kummerċ anka għall-ekonomija Ewropea b'mod ġenerali għal daqstant ikun importanti illi nżommu messaġġ koerenti. Għanna bżonn dan il-messaġġ Fid-diskussjonijiet illi se jkollna fil-ġejjini kemm fih dan il-kontest ta' Doha, anka ma' msieħba Afrikani u anka mal-pajjiżi tal-Merkosur. Għal daqstant ikun ħażin illi sempliċement eh, impinġu l-istampa isa xi ħaġa illi ħatamek ħsara lill bidja Ewropea Ftejmiet kummerċali provdu opportunitajiet ġodda għal bidja tagħna anka grazzi għal konċessjonijiet tal-imsieħba dan huwa appoġġjat minn fatti. Figuri preliminari għal 2010 juru illi l-Unjoni Ewropea pala esportatur net ta' prodotti agrikoli jammontaw għal 9 biljon euro fl-esportazzjoni u trade surplus ta' aktar minn 6 biljun euro. Din ix-xejra tista' ġi spjegata mill-fokar strateġiku tas-settur Ewropew lejn r-riżultati ta' kwalità għolja, prodotti tal livell li li għalihom e qed naraw domanda ma dordin il-dejjem qed tagħla minħabba il-know-how diversifikat is-settur Ewropew għandu karta importanti x'jilab fuq livell dinji u għandna ninvestu ħafna f'din id-direzzjoni f'dal kuntest uh, riformi konsistenti tal pak fl-axar 20 sena ennu sabiex insaxħu il-kompetitività tas settur agrikolu billi ħeġġiġna l-bdiewa sabiex jadottaw għal soluzzjonijiet tas-suq. Fl-istess ħin madana kollu id-diversità tal-agrikoltura fis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea għandha tkun xi ħaġa li għandha tiġi apprezzata. Jekk l-Unjoni Ewropea trid tiżgura il-ġejjini fuq medda twila ta' żmien tal-żoni agrikoli tagħha mod bilanċat irridu nirrispettaw dan il-fatt, irridu nifmu u kol illi setturi partikolarment sensittivi mandom ikunu mistennija illi jerfaw pizijiet ġodda illi joħol oppressjoni fuq il-prezzijiet domestiċi u produzzjoni. L-sfida meta niddiskutu b'mod multilaterali u multilaterali eh, huwa illi insibu bilanċ bejn l-offensiva tagħna u l-interessi difensivi tagħna fil-bidja. Kif nagħmlu wkoll anke fuq smaħrajn. Il-Kommissjoni hija konxa minn dan u ser tkompli tipprova tilħaq din il-mira flimkien mal-Parlament għal daqstant nixtieq intom tejnuna sabiex nilħu bilanċ u sabiex nibatu l-aqwa sinjal possibbli l-pjata d-dinja. Senjora Komissarja, cerramos il debate de este punto. Votare. Grazie ħafna, Signora Damanaki, nivvota fuq dal-punt għada f'nofsinhar ukoll. Il-proposta rezoluzzjoni illi ġiet introdotta mis-sur Papastamkos u kol ħanifutaw fuq għada. Nadu s-sal punt li jmiss fuq l-agenda.